fir-Russja qed jerġa' jiktbu l-istorja. Għalkemm il-biżat tal-influenza diġà qed qabel u rridu nitalmu minn dak kollu. Grazzi Sur Hakan Rajnen. Revli Għal-minuta, Sur President. Signora President, il-narrativa il russa uffiċjali fuq it-tieni gwerra dinjija hija eh, ġabra gdib. Irridu jneħħu r-responsabilità tagħhom iżda fl-istess waqt jaqsmu l-opinjoni internazzjonali. It-tieni gwerra dinjija ma mbdiċ kieku ma kienx hemm il-patt bejn it-tielet rajħ u r-Russja ebda gidba mill-Putin se, se jwaqqa dan il-fatt. Jekk pajjiż ma jistax jieħu responsabilta għal reati tiegħu, mhux se jkun imsieħba kredibbli fuq il-livell eh, fuq ix-xena internazzjonali il-gidbit tal-Russja tajdilna ħafna fil-gwad tal fuq ir-Russja. Grazzi ħafna, Sir Zlotowski. Issa, l-Onorevoli Jordanov, għal-minuta. Grazie ħafna, Sur President, Signora President. Irridu nikkundannaw kull tentattiv fej qed jippruvaw jiskużaw l-Unjoni Sovjetika għal dak li għamlu ġara fil-fittini gwerra dinjija u dak li ġara wara il- it-traġedja tal-Bulgarija imbdiet fil-Settembru tal-1944 meta l-Unjoni Sovjetika ddikjarat il-gwerra fuq il-Bulgarija. Il-komunisti jirreferu għaliha bħala gwerra tal-liberazzjoni iżda iżda il-reġim komunista eh, kriminali għatlet l-elit tal-nazzjon eh, fetħu l kampi ta' konċentrament il-tribunali illegali tal-poplu um, infetaħ u Russja għandha diskusa roħa għal Polonja u għal pajjiżi tal-Baltika, Baltiċi, iżda anki lill bulgarija wkoll. M'għandniex nippermettu li jkun hemm xi ħbiberija mal-Kremlin għandna napponu il-gwerra ibrida illi Moska qed twetta u nittama li din is-sena se jkun hemm ebda il- inqata l-mikrofonu. Il-kelim li jmiss issa. Grazie ħafna l-Sur Jordanov, jgħid il-President issa is-Sur Vitanov. Għadminuta. Settembru ta' sena li għaddit dan il-Parlament adotta rezoluzzjoni fuq il-ġejjeni tal-Ewropa u fuq l-istorja tagħha u fuq il-patta Ribbentrop u l-Molotov. Ir-rezoluzzjoni ma semmix eh, fasċizmu l antifasċizmu u l-oppożizzjoni għal fasċizmu b'ebda mod ma jsemmux dan. M'għandniex nirrefjutu nirrikonoxxu li kien hemm dan il-patt mill-39 u anki l-okklużjoni bejn il-Ġermanja nazzista u r renju Unit, Latvja, l-Estonja u l-aggressjoni ta' wara tal-Hitler. Maħniex qed nitkellmu dwar ir-Russja u propaganda tagħha, qed nitkellmu dwar lilna nfusna. Qed nerġgħu nikdbu l-istorja, qed neqirdu l-kredibilità, qed nissostitwixxu l-istorja u qed et nerġaw inħarsu li dawn il-rejati il li eh, wet twet u kontra l-bnedmin. U l-Europa għandha tkun kontra din, mod kategoriku. Grazie ħafna li Sur Vitanov. L-Onorevli Pat issa, għal-minuta. Grazie ħafna. L-avvenimenti li waslu għattini gwerra dinjija u kienu traġiċi għal pajjiżi kollha fl-Ewropa ġenoċidju l-Olokaust u t-telf tal-indipendenza ta' ħafna pajjiżi Ewropej minħabba l-okkupazzjoni Sovjetika. Ħafna pajjiżi Ewropej u nazzjonijiet batew minħabba l-okkupazzjoni Sovjetika u r repressjonijiet mill-Nazisti mill-Ġermanja jew mill-Unjoni Sovjetika u bekk xirin ta' snin wara ma nistgħux niġġustifikaw ir-reati li twettqu mill-Hitler u l-Stalin u nipprovaw insibu skużi għalihom ħafna nazzjonijiet fl-Ewropa tilfu l-indipendenza tagħhom għal xirin ta' snin u anki tilfu mijiet ta' luf ta' persuni u rridu nitalmu minn dawn l-esperjenzi diffiċli ħafna din ġenerazzjoni qed tisparixxi issa dawk li kellhom esperjenza personali f'dawk ir-reati u kienu parti minn dawk ir-reati u dak li jinbidel fil-soċjetajiet tagħna. Importanti ħafna li ġenerazzjonijiet il-ġodda jifmu x'ġara fl-Ewropa u x'permetti dawn ir-reġims biex iwettqu dawn il-reati Hitler u Stalin. Jekk irridu jerġgħu nikdbu l-istorja dan żgur li mhux se jgħinu biex niskużaw il- jekk niskużaw dawn ir-reati. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Dreosto, Marco, jekk jogħġbok. Grazzi President l-ar forma tal-tawiċ storika hija l-iskit għad nof seklu l-Europa xta' tinsa dak li ġara mill ħafna Italjani li ġew sforzati jitilqu mid djarhom l-istrija fjume u anke minħabba l-mafja. Dawna il e- e- e- xiren ta' luf ta' Taljani li ġew inqatlu illum il-ġurnata ħafna jridu jkomplu jinsaw. Il-komunisti tat tielet millenju jkomplu jirreferu għal faxxiżmu l-norma l studentessa zaħira li ġiet stuprata fil-Flugostjavda għax eh, biss italjana. taljana. Il-Simone Kristiki li huwa bojkottat mill-xelluk u Redland għandhom diffikultajiet biex jintwera films bħal dan fil-fiswali għanna ktib ta' Gian Paolo Panza, ġurnalista Italjan li dan l-aħħar miet Michel Luke Taljan fuq id-dawn it-temi. Il-priġunieri tal-isket huma eh, għanna per eżempju il-President Mattarella, il-tawiċ tal-Italja, anki neħħa il-komfort tal-memoria u li wieħed jiftakar dak li ġara. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Raffaele Stankanelli. Grazzi ħafna President. Jiena nixti nieħu din l-opportunità f'dan id-dibattitu fuq il-tawiċ tal-istorja Ewropea biex biex jiena wkoll niftakar lil Gian Paolo Panza, wieħed mill-ġurnalisti Taljani li żiet apprezzat li miet nhar il-ħadd li għadda u ma kienx mill-partit politika tiegħi ġie mill-xelluk Iżda Panza kellu kuraġġ li jmur kontra l-kurrent u reġa kiteb ftit mill-paġni li zid kontroversi il-ktib tal-2003 eh, eh, bit-titlu id-dem tal-dawk li rebħu fil-gwad tal-komunisti wara l-1945 wasal biex ġie akkużat ta' reviżjoniżmu minħa ta' xellug u tal-qawwiet politiċi jirreferu għal qawwiet demokratiċi. Din kienet in-narrattiva korretta tal-fatti li seħħu fl-Italja għal 20 ta' snin ehm, zammaw il-bot mill-gvern. aħna nixtiequ li dan mhux se jerġa' jseħħ. Rridu ngħidu l-verità. Għana Is-sena li għaddit permezz tar-resoluzzjoni aħna kondannajna il bejn iż-żewġ tiranni Stalin u eh, Hitler li wassal għal eh, effetti fuq Rumanija u l-Baltiċi u eh, pajjiżi oħra. Permessa dan il-ftehim il-pajjiżi tilef ħafna territorji li qatt ma rġajna rikuprajnihom. U minix qed nitkellem dwar il-textbooks qed jiena kont fil jiena niġi mill li ġi għannessa mill-Unjoni Sovjetika u aħna edin suġġetti għal propaganda li Putin daħal bħala difiża. Jiena dejjem li l-politiċi f'Moska li din propaganda għandha titwaqqaf huma ċaħduni milli nidħol fir-Russja bħala risposta. Irridu nibqgħu niġġieldu għall verità u anki nżommu it tifkiri tagħna għal dawk ta' warajna. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Tomak, issa l-Onorevoli Ruiz Deveza. Presidenta, President, verita u dan dibattitu huwa għax kien hemm sforz biex wieħed jiffalsifika l istoria u sfortunatament ħagġa li spess. spiss. ħodu is-Sinjura Videkum tal-Partit ta' Brexit qalet li l-proġett oriġinali tal-Unjoni Ewropea kien s assoċjazzjoni ta' Kommerċ eh, ta' skambju Hiles u kiko kienu jibqaw magħna Il-proġett <clears throat> tal-Unjoni Ewropea minn dejjem kien supranazzjonali u l dikjarazzjoni ta' Schumann qalet biex ikun hemm Federazzjoni tal-Ewropa ġa fl-1950. Imma dan id-dibattitu juri wkoll li meta nħarsu lej l-istorja mill-perspettiva nazzjonali storja Ewropea eh, maqsuma li turi t tajjeb u l-ħasin li l-Ewropej kollha għamlu. Kiitokset edustaja Ruiz Devesa. Grazie ħafna. L-Onorevoli Altravicio minuta Grazie ħafna kommissarju u kollegi, Signora President. Fidejn ta' xuvanisti u tal-nazjonalisti l-istorja ssir strument politiku jieġa jinkiteb. Fir-Rusja qed jieġa jikdbuha, qed jużawha biex biex nis fil-Russja eh, iduru kontra l-Europa u biex eh, jinsaw il-problemi tagħhom attwali mingħajr ma jkunu jafu l-verità biss biex eh, jaħbuha. Is-sentenza se, se tinqara ta', wieħed li kien jagħmel kampanja dritti ta' bniedem fil-gwad ta' tifkira għal uh, għal miljuni ta' vittmi tal-reġim ta' Stalin minħabba fiha u hemm il-loqbra tal-massi li instabu. Is-servizzi uffiċjali jgħidu li dawn ma kinux l-oqbra tal-vittmi. Iżda kienu soldati tal-armata l-ħamra illi inqatlu minn Finlandiżi iżda ftit wara inqatel fuq xi akkużi folazzi za Putin qed juża metodi stalinisti biex ineħħi kull tifkira. il pat qed jintuża, il pat tant magħruf qed jintuża. Grazzi. Ikellimni miss l-Onorevoli Kuzmiuk għal minuta, grazzi ħafna, President Kummissarju. Settembru tal-2019 il-Parlament Ewropew adotta rezoluzzjoni fejn iddikjaraw li l-patt tal-39 bejn it-tielet Rajh u u r-Russja kif ukoll il-protokoll għal dan il-ftehim fejn iż-żewġ pajjiżi qasmu il-żoni ta' influwenza tagħhom kien il-kaġun immedjat tal-gwerra. Bħala riżultat fl-ewwel ta' Settembru ta' 39 il-Polonja ġiet attakkata mill-Ġermanja u fis-17 ta' Settembru mill-Unjoni Sovjetika u pajjiżi oħra tal-Ewropa ċentrali wkoll ġew attakkati. Bħala riżultat ta' din ir-riżoluzzjoni, il-President Putin f'numru ta' okkażjonijiet iffalsifika eh, biddel l-istorja. U aħna għandna nikkondannaw eh, kif biddel l-istorja u għandna nitolbu l kummissjoni biex tieħu miżuri. Grazzi ħafna sur Kuzmiuk. Issa l-Onorevoli Polak. fis-27 ta' jannar se nikkommemoraw il-75 anniversarju tal- tal-kamp eh, tan-Nazi Zebreġnes u Auschwitz fejn miljuni inqatlu. Nies li kienu innoċenti. Iżda għandna nisqu għal dal-boħra iżda eh, li razza superjuri eh, ma teżistix. M'hemmx ħaġa simili, miljuni nqatlu għax jew kienu tar-Roma jew kienu l-Lut. Jiena stess ma kontx nkun hawn illum bħala eh, għax jiena niġi mir-Roma. Hija tal-mistħija li f'dan il-Parlament għata għandna membri illi jiġħdu li l-Holocaust qatt seħħ Dawn l-avvenimenti traġiċi eh, ġraw u wieħed ma jridx eh, jawiġhom in-nies mietu fit-tieni gwerra dinjija minħabba l-iskiet fost ċerti persuni u llum ma nistgħux nibqgħu fi skiet. iridu nitkellmu kontra il-faxxiżmu. Ma nistgħux naffordjaw illi nibqgħu kwieti. Iridu nitkellmu kontra l-mibeda illi wassanna għal verament għall-infern. Grazzi tassew, onorevoli Tomasic, jekk joġbok. Grazzi tassew, it-tieni gwerra dinjija ħallit marka permanenti fuq l-Ewropa. Iżda illum qegħdin bil-qeda madwar l-istess mejda u għandna paċi u rispett reċiproku. Iżda m'għandniex ninsew li qabel u wara din il-gwerra l-pożizzjoni tagħna kienet differenti. Kien hemm min kellu ambizzjonijiet imperjalistiċi uħut raw provaw sibu soluzzjonijiet tal kwistjonijiet nazzjonali tagħhom u ħut provaw defendu rwieħhom. Iżda fl-aħħar mill-aħħar nix l-istess forzi li l-liberawom u ħut ġew meħlusa mill-forzi tal-punent u ħut ġew konkwistati mill-komunisti. Ovvjament, hemm eru differenti storiċi jekk nqisu dan kollu joħroġ ċar illi jekk infakru din li rridu nfakru din l-istorja, importanti ħafna illi nieħdu ċertu distanza minn kwalunkwe tip ta' reat jekk hux komunista, nazzjonalista jew ta' kwalunkwe tip ieħor. Grazzi tassew l-Onorevoli Tomasic issa l-Onorevoli Juknevic jene jekk jogħġbok. Għax norju predieti l-ingsmew visų pirma noriu padėkoti rusijos prezidentui putinui už tai kad jis padarė didžiulę reklamą Kollegi, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil President Russu illi għamel reklam tajjeb għal din ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew. Is-Sur Putin qed juża ċertu materjal mill-arkivi eh, rigward il-gwerer. Jiena nistiednu jikxef l-arkivji kollha tal-perjodu ta' Stalin u jurih lil pubbliku li għandu dritt ikun jaf x'ġara lil lut Putin għandu wkoll jagħti lura l-arkivji li, li seraq mill-Litwanja mill 1991 għax aħna dritt inkunu nafu kif mietu n-nies tagħna, id-dinja għandha dritt tkun taf l-informazzjoni dwar l-armata ħamra li kellha eh, li ħasset li għandha dritt li tistupra lin nisa u teqret il-popolazzjoni, il-pubbliku għandu jkun jaf kif fetqu l-istonku ta' nisa tqal e, kif kellhom id-dritt jagħmlu dan. Grazzi ngħaddu issa għall-Onorevoli Duris Nikol Xonova jekk joġbok. ale i komunistické režimy, masové vraždy, genocidu, deportácie a obrovské straty na život. Grazie, tassew Ir-reġim nazzista wassal għal erda tal-massa u ħafna eluf ta' persuni tilfu l-ħajja tagħhom. Dan għandu jservi ta' talima l-ġenerazzjoni tlimis, din talima ma tallimniex f'pajjiżi għanna anke faxxisti f'pajjiżi li anke joħorġu fit-toroq qed naraw ukoll ideoloġiji komunisti f'diversi livelli wkoll jiena inħossni nistħi iżda din għandha servina bħala twissija biex niftħu għajnejna biex inkunu nafu għalfejn hemm din it-talba għall appoġġ għal dawn it-tip ta' persuni il-faqar, edukazzjoni mhix tal livell tajjeb, it-toleranza tal-mexxejja politiċi li anke jpoġġu dubju fuq l-Holocaust u li xerdu il-mibeda li hija l-eruq ta' dawn il-problemi. Grazzi issa naddu għall-onorevoli xojdrova minuta jekk joġbok. Molotov ribentrop bir demonstrazzi toho jak ma Permettu li nsemmi illi il-pat Molotov Ribbentrop juri kemm ir-reġim totalitarji kif attakkaw il-Polonja u dan il-paġġi firmat fil-1939. L-Unjoni Sovjetika u kol kienet aggressur. Il-President Russu Putin u anke xi komunisti ċeki jiddubitaw in-natura ta' dan il-patt Molotov-Ribbentrop u jgħidu l-Polonja kienet aggressur għaliex il-Polonja kienet qed taħdem mal-Ġermanja fit-tletinijiet aħna rridu illi nuru illi aħna kontra il-gideb storiku tal-President Putin. Għax aħna ma rridux nerġgħu nirrepetu l gwerer u dittatorjati fl-Ewropa u rridu li dan anke eh, jappella għal ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi tassew sew l-Onorevoli Xojdrova ngħaddu issa għall onorevoli Javier Javier Zarzaleos, l ħar kellim. Kwando hablamos del Meta nitkellmu dwar l-modi minn istituzzjoni politika ma nix ninsew li mux, aħna mux eh, professjonali tal istoria ma prodott tal-istorja. istoria M'għandniex ninsew nfakru dak li għal Jose Luis Borges dwar Buenos Aires l-Europa mux għada l-mħabba izda l-biza eh, tal-gwerra, nazjonalizmu, suprematizmu u għataw min jappoġġa daw l-ideat eh, jiprobaw eh, nazizmu, komunizmu, Eh, ta' ftejim ta' Molotov u Ribbentrop. Għalhekk għandna bżonn noqogħdu attenti li jkun hemm sforzi biex jkunem hemm distorsjon distorsjoni tal-ħarġew, speċjalment il-kampijiet ta' massakri u l-gulag sovjetiku. Dawn huma affarijiet li saru mhux negozjabbli. U minn dan is-suffriment li eh, ġiet ibbażata din l-Unjoni Ewropea u l-idejat tagħha. Kiitokset tästä viimeisestä puheenvuorosta edustaja. Grazie tassew lil dan l-aħħar kellim taħt il-lista tagħna. Issa nistgħu naddu għal kummissarju Jurova sabiex eh, tibda tikkonkludi dan id-dibattitu. Nibdew bil-kummissarju Vera Jurova. Grazzi tassew, President, onorevoli membri, nixtieq nirringrazzjakom tal-kommenti tagħkom. Nixtieq nirrepeti anke fil-konklużjoni tiegħi illi jekk stat membru wieħed jiġi identifikat li qed jipprova jiddevja l-istorja tiegħu, il-Kummissjoni Ewropea dejjem ser tiġġieled din l-informazzjoni żbaljata filwaqt li tissalvagwardja l libertà tal-istampa u tal-pluralizmu fl-istampa. Hannes Arendt jisemma il-suġġett li l-totalitarjanizmu mhumiex riżultat tal- nazzjonalist konvint jew komunist konvint, imma għal dawk li jafu jarfu il-fatti minn dak li u avventat. Jiena nixtieq ninsegu l-missjoni tiegħi biex insaħħaħ is-sistema demokratiċi tagħna billi niffoka l-iktar fuq l-edukazzjoni, il-pluralizmu tal-istampa u billi b'mod partikolari nżommu dejjem qrib tal-fatti u tal-evidenza huwa biss permezz ta' azzjoni konkreta li nistgħu nżommu distinzjoni bejn ir-realtà u dak li huwa fittizju. Issa qed noqorbu viċin il-75 anniversarju ta' tmiem l-ewwel gwerra kontra l-umanità. Irridu naraw li ma jkunx hemm iktar sforzi biex ikun hemm distorsjoni ta' x'seħħ u li l-vitmi jispiċċaw jiġu eh, meqjusa bħala dawk li tas dawk li wet u l-attakki minn flok. Grazzi tassew issa nadu il- mikrofonu lil kunsill l-Onorevoli Brignac jak jogħġbok, Onorevoli Membri, Sinjuri, irridu nitalmu ħafna mill-istorja tagħna f'dawn iż-żminijiet għandna ħafna valuri komuni li jridu jiġu s-salvagwardjati. Il-futur tal-Ewropa għandu jkun ibbażat fuq il fehim reċiproku ta' u li nifmu eżattament x'inhi l-istorja tagħna inklużi totalitarjaniżmu. Grazzi tassew għall-attenzjoni tagħkom.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 Grazzi, mela nistgħu nagħlqu hawnhekk id-dibattitu fuq dan il-punt u nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda id-dikjerazzjoni tal-Kunsill u tal-Kommissjoni dwar seduti ta' smieħ li għaddejjin skont l-artiklu 7.1 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea rigward l-Ungerija. Nibdew bl-Onorevoli eh, Brinjak Fisem il-Kunsill, jekk jogħġbok. President, onorevoli membri, ir-rispett lejn istat ta' dritt li huwa pilastru tal-valuri komuni huwa fil-qalba tal-Unjoni Ewropea jaffettwa l-ħajja taċ-ċittadini tagħna u l-ambjent li fih jaħdmu n-negozji tagħna. In-noqqasijiet f'dan il-qasam iwaslu sabiex is-soċjetajiet tagħna u l-Unjoni tagħna tkun iktar dajfa kemm internament kif ukoll minn barra il-tfassil tas soċjetà tagħna jiddependi fuq id-demokrazija, l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali tal-bniedem. Dawn huma elementi li jorbtu fuq xulxin, jiddependu fuq xulxin u li jsaħħu lil xulxin, waħda ma tistax teżisti mingħajr l-oħra. Għaddejjin żewġ proċeduri taħt dan l-artiklu fuq l-Ungerija u fuq il-Polonja. Fuq il-proċeduri għall-Ungerija li ġew skattati mill-aħħar proposta tal-Parlament Ewropew f'Settembru tal-2018 kellna żewġ smih fis-semestru li għadda fil-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali fis-16 ta' Settembru u l-10 ta' Diċembru tal-2019 tal-2019. L-ewwel smih kien ġenerali jkun ikopri l-kwistjonijiet kollha li ressa il-Parlament. It-tieni smih iffoka fuq suġġetti partikolari l-libertà tal-espressjoni, il-pluralizmu tal-istampa, il-libertà eh, akademika u l-indipendenza tal-ġudizzja ġudizzjarja. Issa anke eh, skont ma ġie approvat mill-Kunsill fl-Ulju li għadda il-Presidenza Finlandiża aġġornat lill parlament dwar dawn il-proċeduri u waslet l-opinjoni tal-Parlament matul l-ewwel smigħ. Qabel dan is-smieħ fl-4 ta' Settembru, flimkien ma' rappreżentanti mill-Kroazja u mill-Ġermanja, il-Presidenza Finlandiża iltaqat ukoll eh, mal-mexxej ta' fuq dan il-fajl Issa qabel dan il-smieħ kellna wkoll skambju mal-Ministri u mal-Parlament Ewropew U għamnek il-Parlament kellu l-opportunità li jippreżenta l-aħħar proposti tiegħu u l-aħħar żviluppi fl-Ungerija. Biex nikonkludi matul il-Presidenza tagħna aħna għandna lan li il-Parlament jibqa' dejjem informat dwar l-iżviluppi relatati mal-proċedura ta' artiklu 7 dwar l-Ungerija. Grazzi għall-attenzjoni ta' Sas ευχαριστώ. eksonoma t της Επιτροπής, το λόγο Epitropos kirja Επίτροπος Grazie ta' Grazzi tassew, issa fisem il-Kommissjoni, il-Kommissarju Jurova. Issa, dwar is-sitwazzjoni tal-Ungerija, Huwa importanti ħafna l-istituzzjonijiet kollha jikkontribwixxu jippreżentu l-rwoli tagħhom fl-Unjoni Ewropea. F'Novembru il-President Ursula von der Leyen qalet anke f'din il-Kamra li l-istat ta' dritt huwa l-bażi tagħna u qatt m'għandu jiġi iddubitat. Irridu niżguraw li dan jiġi rrispettat u salvagwardjat kullimkien f'kull pajjiż u, u trattat bl-istess mod kullimkien. Zietet u koll li għanna nifokaw fuq id-dialogu l-prevenzjoni, iżda m'għandniex noqogħdu lura milli nieħdu il-miżuri kollha meħtieġa. Fir-rigward ta' sitwazzjoni fl-Ungerija, il-Kummissjoni diġà spjegat kemm il-darba li għandha ċertu tħassib. Li semma wkoll il-Parlament Ewropew fl-aħħar proposta tiegħu li skatta l-proċedura tal-artiklu 7 il-Kummissjoni għamlet ċara wkoll illi kwalunkwe pożizzjoni tkun tkun pozizjoni pożizzjoni fuq il-proċedura tal-artiklu 7 għandha tiżgura li jkun hemm li li għanna nindirizzaw dak li ressa il-Parlament Ewropew. Dan l-ħar il-Kommissjoni saħqet dan għal darbohra fis-smieħ tal-Ungerija fil-Konsel tal-Affarijiet Ġenerali fl-10 ta' Deċembru permettu li naġġornakom eh, dawn l-aħħar żviluppi li saħħew f'numru ta' punti koperti mill-Parlament Ewropew mill-opinjoni li ressa il-Parlament. Fil-qasam tal-Stat ta' dritt ħarġet leġiżlazzjoni bidliet dwar l-istruttura tal-funzjonament tas-sistema ġudizzjarji ta' adottata fl-10 ta' Deċembru mingħajr ma kien hemm konsultazzjoni pubblika mal-Kummissjoni ta' Venezia. Aħna qegħdin nevalwaw din il-leġislazzjoni. Fl-10 ta' Settembru tal-2019 il-Qorti Suprema ħarġet dikjarazzjoni li qalet li u li huwa illegali li Is-sentenza illi ħarġet li tista' tħallit impatt fuq il-mekkaniżmu ta' referenza preliminari dan il-Kunsil għadu qed jaffaċċja diffikultajiet sabiex jiġġieled il-bilanċ tal-President tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Sistema Ġudizzjarja li hija responsabbli għas-sistem għal din is-sistema ġudizzjarja. Fil-qasam tal-pluralizmu tal-istampa, Deċembru li għadda sitt organizzazzjonijiet internazzjonali tal-ġurnalisti u tal-istampa ippubblikaw rapport li jgħid illi mill-2010 il-Gvern Ungeris ħadd il-pluralizmu tal-medja mod partikolari minħabba li eh, illi dan huwa iffukat f'idejn il-gvern u s-suq tal-istampa eh, qed jiġi affettwat mir-reklamar tal-istat. Kien hemm ukoll żviluppi oħra li waslu għal ċertu tħassib l-impatt ta' aktar minn 400 outlet tal-istampa eh, f'impriża waħda li ġew analizzati wkoll minn rapport ippubblikat f'Lulju miċ-Ċentru għal Pluralizmu tal-Midja u Libertajiet tal-Midja. Dan ir-rapport ikkonkluda illi t-twaqif ta' dan il-merger ser ikompli iżid ir-riskju għal pluralizmu fil-medja fil ungerija Ir-rapport semma wkoll deċiżjoni tal-gvern illi jeżenta il-merger mill-iskrutinju tal-autoritajiet tal kompetizzjoni nazzjonali u l-autoritajiet tal-istampa. Fuq il-libertajiet akademiċi, intom probabli konxi tal-fat illi ċentru Ewropew kellu ċaqla il-programmi akademiċi tiegħu minn Budapest għal Vienna Hemm ukoll liġi ġdida dwar il-finanzjament tal riċerka li ġiet kritikata mill-komunità xjentifika internazzjonali għaliex kien hemm il-15 il-Istitut tar Riċerka li kellhom xaqsmu mal-Akkademija Ungriża tal-Xjenzi. Aħna qed insegwu dawn l-iżviluppi kollha u l-Kommissjoni diġà wriet illi hija determinata li tuża l-istrumenti kollha disponibbli għalija sabiex tindirizza tħassib minħabba miżuri li ġew adottati mill-awtoritajiet Ungeriżi. Mod partikolari il-Kummissjoni nedit ukoll numru ta' proċeduri ta' ksur kontra l-Ungerija fuq l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili u d-drittijiet tal- ta' dawk li qed l-azil u l-immigranti. Qed nużaw ukoll strumenti oħra bħal semestru Ewropew fid-9 ta' Lulju tal-2019 il-Kunsill wara proposta tal-Kummissjoni irrakkomanda li l-Ungerija għandha issaħħaħ l-indipendenza ġudizzjarja u illi issaħħaħ il-qafas tagħha eh, anke u iżdiet l-aċċess għall informazzjoni pubblika biex nikkonkludi nixtieq infakkar illi l-Kummissjoni hija dejjem lesta illi taħdem l awtoritajiet Ungeriżi sabiex issolvi dan il-kwistjoni ta' stat ta' dritt. Din hija kwistjoni ta' interess komuni għall-Unjoni Ewropea l-Istati membri u ċittadini tagħha. Grazzi. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Grazzi ta' sew naddu issa għal kellima fisem il-gruppi, fisem il-PPE, il-Sinjura Mezzola. Irġajna qegħdin niddiskutu is-saltna ta' dritt u ta' tħassib li dan is siġġett qed jerġa' jqum il-pożizzjoni tal-partit popolari ewropew dejjem kienet ċara u konsistenti ma' kull pajjiż irridu li s-saltna ta' dritt tkun imħarsa dejjem f'kull żmien b'mod ċar u bi proċeduri trasparenti hekk konna nemmnu u hekk jibqa' it twemmin tagħna għaliex mingħajr ir rule of law l-istituzzjonijiet jiġġarfu il protezzjoni taċ ċittadin titmermer il fiduċja fil pajjiż jonqos. iċ-ċittadinanza ewropea tfisser ċittadin protett bid-drittijiet tiegħu garantiti u dan hu l-qofol ta' dak li hu l-unjoni ewropea u għalhekk din l unjoni dan il parlament għandu jkun l għassies tas-saltna ta' dritt aħna rridu nkunu fuq in-naħa taċ-ċittadini ewropej fuq in-naħa tas-sewwa fuq in-naħa tal-ġustizzja u ma' dan m'għandux ikun hemm kompromessi la minn xi pajjiż u lanqas mill-unjoni ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha. il-kummissjoni ewropea min-naħa tagħha trid ukoll tibqa' tħares il-valur tas-saltna ta' dritt. qatt mhu aċċettabbli li xi pajjiż jiggarantixxi s-saltna ta' dritt u oħrajn le. il valuri li fuqhom hi mibnija l-unjoni ewropea għandhom jibqgħu jaqdu lil pajjiżi flimkien u filwaqt li nassiguraw dan irridu li jissaħħu l-mekkaniżmi li bihom is-saltna ta' dritt tkun imħarsa. il metodi li huma użati bħalissa ma jagħtux fiduċja neċessarja liċ-ċittadini ewropej hemm bżonn ta' bidla bidla li ma tistax tistenna hemm bżonn li jiddaħħal mekkaniżmu ta' skrutinju li jkun japplika għal pajjiżi kollha bl-istess mod bl-istess scale. biex nikkonkludi kull pajjiż għandu jkun taħt il lenti kontinwament hekk inkunu verament qed nirrappreżentaw dawk li eleġewna hekk inkunu qed nipproteġu liċ-ċittadini tagħna kontra min jipprova jnawwar is-saltna ta' dritt. Grazie ħafna grupp tal sur Spurek. Kollegi, huwa il xahar minn mindu l-proċedura taħt l-artiklu 7 kontra l-Ungerija beda. Back then, the European... Bidlet is-sitwazzjoni fl-Ungerija, il-Parlament Ewropew qed jgħid li l-Parlament qed Ungariż qed l-libertajiet u l-korruzzjoni u l-vjolazzjonijiet ukoll tal-minoranzi u l-universitajiet Aħna fil-Kumitat li qed naħdmu fuq dwar rapport fuq dak is-sitwazzjoni fl-Ungerija, ma hija ċar li minn dak rapport smieħ li taħt l-artiklu 7 ma l-ebda progress. Mhux programma biss tal-Ungerija, l-artiklu seba' wkoll Eh, eh, hija eh, applikata wkoll fil-każ tal-Polonja. L-Unjoni Ewropea issa m'għandha l-ebda kapaċità biex terġa' ddaħħal l-istat ta' dritt fl-istati membri tagħha. Għalhekk wasal iż-żmien għal mekkaniżmi ġdid ġodda. Mekkaniżmi ġodda fej aħna l-rispett tal-istat ta' dritt għandhom jiġu assoċjati mal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa fisem in Europe agar sugarjo. Waqt li aħna qegħdin nieħdu eh, gost bil-smih tal-Kunsill <clears throat> hemm ħażbin dwar in-nuqqas ta' involviment tal-Parlament Ewropej. Jiena verament ma nixtieqx nitkellem dwar proċedura u biddil il-sib, jiena nixtieq nitkellem eh, dwar il-fat li huwa verament eh, inkredibbli dak li qed tagħmel il-pajjiżek stess Orban għaru eh, kaza dak li qed tagħmlu il-post specialment eh, il-post tal-Ungerija fl-Level, dak li qed tagħmlu l-libertà akademika, ċiviltà eh, soċjetà ċivili, kwalunkwe libertà, ħadd ma obbliga lil ħadd ma mal-Unjoni Ewropea għażla lejn progress u impenn għal valuri Ewropej li in pajjiżek għamel u inti qed turi nuqqas ta' rispett din l-għażla li kienet saret l-Ungarija eh, kibret u żviluppat bl għajnuna tal-flus eh, eh, tal-Unjoni Ewropea anki l-Polonja. U issa kull ma qed tagħmel huwa tibni imperji ta' mibeda u manipolazzjoni u dizinformazzjoni billi tuża l-flus tal-Unjoni Ewropea. Verament mistek tisti, jekk m'għandniex proċedura, għandna nistabbilixxu proċedura, jekk m'għandniex leġislazzjoni għandna namlu leġislazzjoni u namlu ta' kull memson biex ma nippermettux li int eh, u kwalunkwe persona verament eh, eh, waqqaċċajt il-pajizom u l-axħar ideja tiegħi hija din minħabba l-kooperazzjoni u trasparenza ma, ma jaffetwaw l-ħat, Jek dan u kumra fl-interess ta' ċittadin u l-valuri tal unjon Ewropea. Grazzi. Sas karisto, jati nomada ton. Grazzi ħafna. All'onorevole Del Delbos Corfield. jien bħala rapporter tal-Parlament Ewropew fuq il-fajl tal-Ungerija jiena eh, nfakkar <clears throat> li l-presidenza finlandiża ħamlet xogħol verament kuraġġuż u serju u nispera li din ħaġa li tiġi riflessa wkoll matul il-presidenza Kroata. Issa dwar il-proċedura eh, għall-Ungerija dan għandu jkompli u aħna mħazbin li s-sitwazzjoni ġiet paralizzata imma iżda inħabba il-presidenza ta' Finlandja għamilna ċerta rajna ċerta spostamenti għalla volja u avanza għalla volja eh, kienet pjuttost timidu nixtiequ l-Kunsill ikompli jibni fuq dak li għamlet il-presidenza Finlandiża kienu passi eh, bil-mod għax ma kienx faċli li eh, stati membri jiġġudikaw stat membru ieħor kellna bżonn ikunu innovattivi u kapaċi jkun hemm bżonn ta' smieħ ieħor, eh, smieħ dwar l-użu tal-fondi Ewropej, kapaċi da' jista' jkun suġġett għal smieħ fil-ġejjini. Tkellimtu dwar il-mezzi ta' xandir, situazzjoni tal-mezzi ta' xandir hija huwa veru li ġew użati eh, il-risorsi tal-Unjoni Ewropea biex joħolqu iżjed il-mezzi ta' xandir, hemm problema istituzzjonali. Il-Parlament Ewropew mhux qiegħed jifforma parti ta' dan il-proċess ta' smieħ. U hemmhekk hemm lok għal t-tip. riżoluzzjoni għada titkellem dwar proċeduri. Iż-żewġ proċeduri li saru kontra il-Polonja u l-Ungerija. U l-Ungerija. Fil-każ tal-Polonja, il-Kommissjoni ġasmajnija, ma fuq l-Ungerija ma smajna xejn. Mhux ħaġa mhux sitwazzjoni li aħna nistgħu naċċettaw. Essenzjali li aħna ikon li l-istituzzjonijiet kollha jkunu fuq l-istess bażi. Grazzi ħafna. Issa identità u demokrazija l-Onorevoli Rivier. L-artiklu 7 kontra l-Ungarija, il-Kommissjoni qed tipprova tiżgura l kunsill biex biex dan il-dibattitu huwa pjuttost politiku. Eh, Il-Parlament Ewropej għagġel biex jistabilixi la presura kontra gvern eh, elett demokratikament u kontra eh, Viktor Orban. U ħaġa li mhix permessa mit-trattati. Kellu 50% tal-vot l-elezzjonijiet reċenti il-Fides huma l-azzjonijiet kuraġġużi ta' Viktor Orban li rrifjuta politika Ewropea li jaqsam il-migranti. Dan huwa pretest kontra din il-liġi Dan l approċ trasparenti hija xi ħaġa li hija kontra d-demokrazija. Huma proġett, il-proġett tagħkom huwa totalitarju u din il-proċedura eh, ħatfalli għax ibbażata fuq bażi legali verament dajfa. Eh, kontent nara kif sviluppaw l-affarijiet. Grazie ħafna. għal-konservativi eh, Ewropej, Sur Procaccini. Era una volta. Grazzi, xi darba kien hemm gvern leġitimat mill-elezzjoni demokratiċi, darba kien hemm il-libertà tal-autodeterminazzjoni, dritt li ninħarsu il-frontieri tagħna stess, illi nħobbu l-eruq tagħna reliġjużi, kulturali Iżda mbagħad kien hemm il-gwardjan aħmar eh, tal-trattati Franz Timmermans tas-soċjaliżmu, burokrazija, arroganza. U mbagħad kellna l-artiklu 7. Din l-istorja tiżvolġa fil-Ungerija, fil-Polonja, iżda tista' sseħħ kullimkien. Bluzu politiku tal-artiklu 7 trid tolqot poplu biex teduka mija. Emmin, eh, iza, jiena qed ngħidilkom minn tejju ruħkom għal proċedimenti ġodda taħt l-artiklu 7 anke fl-Italja fil-poplu tagħkom biex jagħtikom il-possibilità li tivota. Grazie,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 kif jiġu limitati l-libertajiet tal-mizza xandilu, rajna persekuzzjoni ta' rappresentanti soċjali, rajna attakki kontra l-libertà akademika u għal ewwel darba li li wieħed kellu jispost università sħiħa, kena rajna attakki kontra drittijiet tal-immigranti, rajna wkoll kif l-istituzzjonijiet kulturali qed jiġu eh, minati il-libertajiet qed jiġu eh, naqsa bil-leġi dodda ta' din is-sal. New York Times għal li l-utilizzazzjoni tal-fondi eh, agrikoli eh, Ewropej qed jiġu eh, użati mill-oligarki minn fides biex jibqgħu fil-poter. L-anta da kollu x'inhu? Għawek u għet naraw sforz biex wieħed item l-impen tal-ċittadini mal-prezenza ta' oppożizzjoni da' kollu mhux aċċettabbli. Din hija ħaġa li ma nistgħux ngħidula demokrazija u laqqas rispett ta' drittijiet fundamentali. Hemm ħafna nies fl-Ungerija li m'għandux li ma jaqbilx nies li huma favur id-drittijiet tan-nisa, tal-migranti, tad-demokrazija, tal-istat ta' dritt, jekk huma daw kollha jiġġieldu flimkien forsi jirnexxilhom, imma hemm ukoll l-Unjoni Ewropea. Ma nistawx nħallu s-sitwazzjoni tali kif Aħna qed nuħnu gost li l-Presidenza Finlandesa Finlandiża bdiet tal-proċediment kontra l-Ungerija, imma fil-każ tal-Polonja ma nafux li l-affarijiet sejrin tajjeb. Il-proċediment e, sejr ħażin. Aħna li għandna bżonn huwa mekkaniżmu effikaċi biex jgħin l-istat ta' dritt. U issa qed nitkellmu bil e, finanzjarju plurianwal huwa żmien biex wieħed jistabilixxi kondizzjonijiet e, rigorużi biex għal dawk il pajzi li ma jirrispettawx id-demokrazija. Grazzi ħafna, issa għalaqna l-lista tal-kelema għal-gruppi, il-Signora Ferrara minuta nofs. Fost il-valuri komuni l-istat ta' dritt u għa il rispetta l drittijiet ċivili u fondamentali, jena minni xet Eh, najtem u anki separazzjoni bejn il-setat pubbliċi. Biex nirrinforzaw il-seta, emmin jiprofa jimajna il-libertà tal-espressjoni jew il-libertà akademika. Wieħed ma jistax jinħeba wara ġustifika li ġejt elet mod demokratiku meta dan jseħħ dawk li jiġu u eh, huma ċittadini iżda li jonqsu il-ġitijiet tagħhom iżda anki kredibilità tal-istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali u l-fiduċja tal- biex jintlaħqu l għanijiet komuni għal snin diskutu il-valuri Ewropej f'diversi stati membri bħal pereżempju fl-Ungerija iżda l-proċedura prevista taħt l-artiklu 7 hija l bogħod milli toffri xi soluzzjoni effettiva id-diffikultajiet fil-maġġoranza mitlubin għal sanzjonijiet u taħt il-proċedura ma jaħdimx u miex ideali għallan meħtieġ taħt il-gvern urban u għattant huwa żgur mill-impunità tiegħu b'dan il-mod u f'diversi okkażjonijiet jiena tlab tal-mekanizmu Europew imparzjoni b'indikaturi objettivi biex nagħtu pajjiż pajjiż mezzi effettivi għall prevenzjoni kif ukoll għall ksur serju tal-istat ta' dritt, tad demokrazija, tad drittijiet fondamentali kif ukoll għall applikazzjoni tal-pieni effettivi meta l-attakk jiġi provat. Grazzi. Kirja Jaroka Grazzi ħafna. L-Onorevoli Jaro Kalmurita. Jiddispjaċini eh, nara l-dibattitu l-Ungerija ħaret saret ħaġa regolari fuq l agenda tal-Parlament Ewropej, mhux biss għax eh, il-Parlament mandu l-ebda rwol l artiklu fil-proċedura 7, ma dan huwa dwar eh, witch hunt. Il-Parlament huwa kol-leġislatur, ma nistax nifhem għaliex aħna qed niddubitaw l-indipendenza tal konsil kommissjoni nisimaw l akkużi ħat mhu interessat fil-fatti dawk li qed jakkużawna mux interessati fil-indipendenza ta' sistema ta' ġustizja fl ungrija u li aħna għanna tendenza zero l-korruzzjoni u li eh, l ungrija ta' l istrategija ta' dwar il roma l-Unjoni Ewropea ħat ma jgħu umu li il maġġoranza tal-MPs qed jiġu informati mill-mezzi xandir ta' xelluk li suppost qed jiġu eh, mafusin mill-gvern Ungariż. Dan huwa dibattitu li jmur kontra l-ispirtu u l-kontenut tal-trattat. Il-konflitt legal ma jistax jiġi regolat eh, dibattitu politiku. Grazie ħafna. Signora Jorova, għandek eh, blue card. Signora Jorka, għandek kartulina blu, disposta taċċetta? Signora Entfeld, grazzi ħafna, l qabel kollox, korrezzjoni, aħna mhux qed konna dibattitu fuq l-Ungerija, ti konna dibattitu l-attitudni tal-gvern Ungaris li mux l-istess ħagġa. Inti nsaqsek, Il-titlu huwa preċiż qed nirreferi għal dikjazzjoni tal-kollega. Mandi mistoqsija t tippermettili. Tim tkompli tirrepeti l-istess ħaġa li aħna b'xi mod għet nagħmlu allegazzjonijiet. Nista' nagħmel mistoqsija tiegħi tajt is-Sinjura Onlorveri Intfeld, Nista' tikkompli repeti l-istess allegazzjonijiet ah, li aħna informati mill-mezzi ta' xandir ta' xelluk ma nafx eżattament dawn x'inhuma, imma tinkludi f'dawn tlet eh, tlet kommissjonijiet tal-IPP, tal-Venezja, tal-OECD, dan huma istituzzjonijiet indipendenti mhumiex eh, ta' xelluk, pjuttost huma tal-lemin, huma kontrollati mill-IPP, il-Kunsill, il-Parlament, il parlament il-parlament eh, fejn huma dawn il-mezzi ta' xandir ta' xelluk li tam referenza li jom. Grazzi ħafna. Signora Jarova għandek 30 sekonda biex tirrisponda. Grazzi ħafna. Ħames NGOs qed jagħtu l-informazzjoni għax jiena eh, ħdemt miegħek mal-ċertina tal-li. Eh, dawn il mezzi ta' xandir qed kom informazzjoni ħażina nistudinkom li tiġu fil lungerija u taraw intkom stess bajnikom. Σας ευχαριστώ. Grazie Afna. Non devo ribarli a minuto a nofs. Grazie Afna. Il-bira. Presocotturi ġenerali tal-ICJ, Orti tal Ġustizja Ewropea, huwa azzjoni fuq l-Ungarija. Bla dubju dak hija istituzzjoni indipendenti il-liġi ta' Orban kontra l-NGOs hija kontra il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali. Huwa hija ħaġa tajba li għandna l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għax il-proċedura tal-artiklu 7 waqf edha f'post ma tistax tavanza. Ma jkunx jkunx ma ħadd ma kien jikkonċepix li daw żewġ stati membri ħajjiżvijaw mill mill-valuri basiċi. Meta liġi stat dritt u l-Ungerija li PP ma użax il-klim eżat li kienem bżon. Għanna l orta Ġustizja Ewropea ma nistax imma nifqu hemm għandna bżonn iżgħat miżuri biex niżguraw li dawn il-gvernijiet daw ir-reġims ma jkunux jistgħu jixtru il-favur tal-popli tagħhom bil-flus tal-Unjoni Ewropea. Għanna eh, bżonn tuża sanzjonijiet. Jekk inti tmur kontra valuri tal-Unjoni Ewropea, għandna nużaw sanzjonijiet. Eh, hemm ħafna demokratiċi fl-Ungerija u hemm ħafna li huma favur l-Unjoni Ewropea għandna ngħinuhom u għandna ntuhom possibilità li jitkellmu grazzi. Grazzi ħafna. Naddi issa għall-Onorevoli Donaf għal-minuta. Grazie ħafna. Pal ħafna eh, membri tal-Parlament il-gvern Ungarijs qed jitlef kien ilu jisra eh, l-flus tal-Unjoni Ewropea għal 10 snin. Qed joħno l-Stat ta' dritt. L-Unjoni Ewropea mleċ ma mħadġiex passi biex u tkompli tinfa flus fuq l-Ungerija l-elit ta' Ungarija qed tuża biex ikun jistaw eh, xaħmu uh, Eh, jimlu bwietom. Dan ma enx eh, biex tippaċifika l-Ungerija. Il-gvern Ungeris qed jikkonsidra dat tip ta' ġir mill-Unjoni Ewropea bħala eh, koraġġiment. Dawn bħalma kien hemm fir-rapport Arġentini kien tieħdu ċerta passi kontra d-demokrazija. Tant huma mdorrin li jaġixxu minar kastik li qed jagħmlu eh, kummenti dwar l-Ungeriżi li li ma tantx huma mistura. Qegħdin mixjin kontra l-Unjoni Ewropea, kontra l-valur tal-Unjoni Ewropea u nkomplu nitħattu, nitħattu, nitħattu dibattitu wara liħu. Il-Kunsill Ewropew sam miskiet dwar il-kwestjoni dak li verament qed jiffunzjona huwa mhux kemm kemm huwa kbir il-kastik dak li jiffunzjona li ma tistax tevita. A blue card from Mr. Sven Simon. Do you accept it, Mrs. Għandek karta l-blu, taċċetta? Iva. Sir Sven, għandek il-kelma. 30 sekonda. Grazzi ħafna, importanti ħafna li dan dibattitu, f'dan dibattitu niddistingu bejn il-fatti u l-istqarrijiet u dak li qed jingħad b'mod politiku f'kontribuzzjoni bħal tiegħek. Sinjura importanti li nifokaw fuq il-fatti li huma fokati fuq l-istat ta' dritt u tappoġġa l-argumenti tiegħek bażi tal-eżempji. Tista' tista' twieġeb. E, e, Nis qed jgħidu li il-mejda tikkollassa taħt l-evidenza tista' tiġu fl-Ungerija, ma tistax tissepara dak li huwa l-politika mill-fatti għax qed e, jagħmlu wis politiċizzar tal-kwistjonijiet u jħarsu lejn l-istat ta' dritt f'diversi pajjiżi jużawek, l-oħrajn jużawek għajri li f'dan il-kombinazzjoni tal-istat ta' dritt Fl-Ungerija eh, għaqda li ma teżistix f'pajjiżi oħra, il-gvern qed iwaqqal l-istat ta' dritt u trid tgħix fl-Ungerija biex tinduna li l-libertà tiegħek qed tispiċċa. U sakemm iżommu l-regola tal-żewġ terzijiet jerġgħu jiktbu l-liġi fondamentali li anki huma adottaw. L-Onorevoli Limis, Signora Kunke. Għal żewġ minuti, grazzi ħafna. Mela, x'inhu għalan wara l-artiklu 7? Jitratta d-drittijiet ta' ċittadini illi eh, ġew repressi waqt li l-gvernijiet l-oħra ma jagħmlu xejn. Kemm trid tkun serja s-sitwazzjoni qabel eh, l-Ewropa eh, tikkundanna dak li qed jiġri u ikompli fuq dak li qed jitlob il-Parlament. U minnu li l-gvern gvernijiet tal-istati membri qed jibżaw mill-iskrutinju mill huma stess sta jekk dan huwa l-każ. Eh, eh, hemm xi ħaġa ħażina hawnhekk għax l-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni għax inkella titlef il-fiduċja taċ ċittadini. Grazzi ħafna, issa nagħti l-kelma lil l-kelim li jmiss. Issa qabel ma nagħmel hekk qed nara li kull ma jmur hemm iżjed talbiet għall-karti blu u għalhekk jiena se jkolli ngħid li naċċetta karta l-blu għal kull kellim biss. Karta waħda biss għal kull kellim. Min itella l-karta l-blu l-ewwel? Mbagħad għandna l-karta l-blu mill-kollegi